li mis fuq l-agenda u l votazzjonijiet taħt eh, proċedura simplifikata dwar il-rapport ta' Sinjura Matja fuq il-kontroll tal-budget għal fondi tal-Afganistan. Dan huwa vot nominali, l vot huwa mftuħ. Ħadd ivvota? Qed nara li taw xi kollegi qed jieħdu postom. Kulħadd ivvota issa? Votazzjoni għamal uqa. 550 favur, 5 kontra, u din għaddiet maġġoranza. Nifraħ li sinjura Matja. Il-rapport ta' Sinjura Marġulel għal uh, ugwaljanza bejn is-sessi du għal kondizjonijiet tax-xogħol Naddu għal mozzjoni ta' rezoluzzjoni. Amenda tlieta, vot nominali, il-votu miftu fuq amenda tlieta. Kulħadd vota Il-votu huwa 537 favur, 22 kontra għaddit. Daw kienu l-amendi nifraħ s sinjura Madurell naddu għal-vot fuq is-sitwazzjoni fil-Vant Nofsani u il-Meda ta' Gaza, is-Sur Schultz. Grazzi, Sur President, grazzi tal-li tajtna l-mikrofonu. bil permessijak tiegħek u tal-Kamra nixtieq nagħmel żewġ kumment fuq ir-riżoluzzjoni li ser nivvutaw fuqha. Mbagħad nixtieq naddi komment personali dwar kollega hawnhekk tagħna. L-ewwel nett dwar din ir-riżoluzzjoni l-grupp tiegħi, Sinjuri. Kellu dibattitu intensiv il-bira flaxija u kena xitħassib dwaru Naħseb li qabel nivvutaw illum l-għamil tagħna nżommu f'moħħna x'qalinna s-sur Gertz naħseb li issa il-ħakna stadju fejn rridu nappellaw lill-Izraeljani biex jiedu sibta dawn l-istrutturi umanitarji f'dan ir-reġun u dan huwa ksur tal-liġi internazzjonali. Il-punt li ħorti għaj, aħna deċidejna li nattettaw din iżoluzzjoni u nħabba li wara dibattitu li kellna l-bira, aħna konna tal-fema li huwa importanti u ġus li ngħaddu din iżoluzzjoni issa u nemnu li huwa neċessarju li naddu messaġġ fuq din il-kwistjoni bħala Parlament Ewropew. Il-kwistjoni li meta jkollok sitwazzjoni violenti li ma teħlix l-tfal hija xi ħaġa li rridu nikkondonnawha u allura din hija riflessa fir-riżoluzzjoni. għanda tiġi riflessa ħafna ħjar però fir-riżoluzzjoni. Aħna nemnu li din għandha tkun miktuba fitċar, bitċar biċ-ċar fit-test. Nixtieq uh, insemmi wieħed mill-kollegi tagħna li għamel kampanja għal paċi Dan huwa Michel Hocker li għandu l-aħħar plenarja tiegħu dal-għodu. Herr Präsident. Grazzi, nishtiq ngħid lis-Sur Hocker li jena ma stajx attendi għal riċeviment il-vira minħabba li il-President tal-Presidenza tal-Kunsill Għal daqsant jena nishtiq eh, nir ingrazzjak u nuri rispetti għajlejk, nishtiq lek kull suċċess għall-inizjativi tijak tal-futur. nir ingrazzjak ħafna għal kontribut tijak lejn l-integrazzjoni Ewropea. nir ingrazzjak So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Gala möchte eine mündliche Änderung zu... Kollegin, Is-sur Gallandu amenda orali għal paragrafu tlieta. Grazzi, sur President, u' koordinazzjoni mal-gruppi l-oħrajn nixtieq nagħti dawn l-emendi. Responsabilità speċjali permezz tal ruol importanti biex bekk il-frażi tinqara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 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Il-parti l-oħra? Qed nara indikazzjonijiet varji minn il-kollegi. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti, taċċa. dawk favur? kontra, astenzjonijiet, għaddit. Pero jan iċċekjaw. Votazzjoni hija miftuħa fuq it-tieni parti taċċe ċe Kulħadd ivvota. Votazzjoni hija magħluqa. 353 favur 214 kontra għaddit. Issa ser naddu għat-testa riżoluzzjoni dak favur kontra astenzjonijiet għaw ftit astenzjonijiet, pero memx kontra għaddit. Sie darüber informieren, dass ich jetzt Kollegi, nishtiq ninformakom li jena bħala Präsident tal-Assembleja Euro-Mediterranja. Ser niprofa nwassal li din l-Assembleja wkoll tadotta ehm, l-istess riżoluzzjoni adottajna aħna għawek. Issa ser ngħaddu għal riżoluzzjoni fuq l-Art tal-Afrika, riżoluzzjoni minn sitt gruppi, is-Sinjura Gomez għandha Mendorali orali li issa ser taqranna.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 Ja, bidu xunja kollega Nassau. Grazie ħafna ma kienem l-ebda oġezzjoni għal dik eh, l-emend orali. Mikrofonu, għassur Messek joġbok. Il-grupp tal-PPE huwa kontra din l-emenda orali. Hija aktar minn 40 membru. Allura rridu nerġgħu nivutaw fuq l-ewwel paragrafu. Se ngħaddu għal emenda ħamsa dawk favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 8 dawk favur. Kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 7 favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 4 dawk favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda wieħed dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda tnejn dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda tlieta dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda sitta favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mozzjoni għal rezoluzzjoni vot nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa. 570 favur, 11 kontra għaddiet. Nirringrazzjakom. Il-votazzjoni li jmiss ħames rizoluzzjoni għal strategija tal-Unjoni Ewropea għal Belarus se nibdew b'riżoluzzjoni konġunta minn ħames gruppi li eh, dan jissostitwixxi r-rezoluzzjonijiet kollha. Għandna amenda orali fuq uh, numru 9. Li inneħu l-aħħar sentenza ta' paragrafu 9. Aħna rridu nneħħu għadin għaliex l-awtoritajiet diġa' abbalixxew is-sistema tal-viża tal su għallura din ma diġ tapplika. Amenda orali għal numru 9 ħatma qed joġġezzjona dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda wieħed dak favur kontra ejja niċċekkjaw. Amenda wieħed il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa. 242 favur, 340 kontra maddiċ. Mozzjoni għal rezoluzzjoni, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa. 551 favur, 15 kontra għaddiet. Grazzi lil kull min inkontribwixxa. Naddu għal riżoluzzjoni konġunta minn sitt gruppi biex nirsostitwixxu riżoluzzjonijiet kollha l-oħra. U ser u għanna menda orali għal paragrafu 3. Sinjuri, kien hemm ftehim għal punt 3 paragrafu 3 li jitratta il-xol tal-Qorti internazjonali f'diħejk u rridu nżidu din is-sentenza. God said increased attention needs to be paid to war crime trials at domestic level. Very good. Es gibt keinen Widerspruch, dann stimmen wir in dieser Form. Tajab wis mela ħadd ma joġġezzjona għal din l-emenda orali f-paragrafu 3 Votazzjoni nominali issa fuq il-mozzjoni kollha kemmi, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa favur 556, disa kontra u dik għaddiet. Grazzi lil kulħadd, grazzi għal kollha li ikkontribwixxew għal dan il-vot. Mela issa naddu għal spiegazzjonijiet tal-vot. U nibdew bir rapport ta' Sinjura Viera Madurell, Sur Daniel Hannan.